għanna il-mistoqsijiet orali s-sikurezza nukleari 25 sena wara d-dizastru ta' Ċernobil u naddi il-mikrofonu li Senior Sonic li huwa rapporter tagħna. Jekk nistgħu forsi nistennew nofs minuta qabel il-kummissarju jieħu posti. Ďakujem pánu podpredsedovi Šepčovičovi. Nistaw nibdew. Sir President, grazzi. Ja b'sodisfazzjon li li nilqal il-kommemorazzjoni tal-Parlament ta' daw kollha li ġarfu fid-diżastru ta' Chernobyl. Dan huwa anniversarju li għandu xaqsam ma' dak li ġara fil-Ġappun reċentement u opportunità biex nirrevedu dak li ġara fil-Ukrajina l-autoritajiet Ukrajni provaw jaħbu id-dizastru l-ammont ta' dak li ġara l-esplużjoni tal-reatturi ta' Chernobyl ġal li kunem ħafna eh, tniġġis li ħafna minnu fil-Belarusja, sustanzi li laħqu sa waslu sa Skandinavja u l-Polonja u anki l-Italja u l-Greċja, sustanzi radioattivi minn fejn kien dan ir-reattur 150.000 ruħ ġew evakwati wara l-1986 220.000 eh, nies ridu jitilqu eh, mill-Ukranja u mill-Belorussja u ma nistawx verament naraw id-dannu li ġara għall-ambjent. Mhux possibbli biex naraw li konna numru preċiż tal-vitmi u dawk li mitu mill-kanċer minħabba l-esplużjoni jista dan jitla sa 9000 ruħ. Hemm sorsi oħra li juru li madwar 200,000 ruħ mietu mill-konsegwenzi ta', ta tniġġis. Skont l-informazzjoni data li għanna, il-residenti ta' zewċ reġuni fl-Ukrajna għadhom qed jiklu ikel imniġġes, ikkontaminat li EU li l-Unjoni Ewropea kien il-pajjiż li l-aktar ed b'mod finanzjarju biex jippruvaw jiġildu dan id-diżastri u l-konsegwenzi. Il-Kummissjoni issa wkoll wedet 110 miljun euro għal ħarsin tal-pipeline ta' Chernobyl u f'dan il-kontest ma nistawx ninsew li din il-kwestjoni ta' sigurezza nukleari hija xi ħaġa li tibqa' għaddejja dejjem, tibqa' sejra. U nanalizzaw dan eh, minn naħa ta' solidarjetà, minn naħa tagħna. Għalhekk insaqsu lill-Kummissarju, il-Kummissjoni lesta biex tappoġġa f'mod fit-tul ir-riċerka għal dawn il-konsegwenzi ta' diżastru ta' Ċernobil il-Kummissjoni għandha informazzjoni aġġornata dwar it-tniġġis u l-Kummissjoni se tħeġġeġ lill istati membri u l-gvernijiet tagħhom biex iwedu aktar eh, għajnuna finanzjarja biex nkunu nistgħu nġil dawn il-konsegwenzi ta' dizastru meta nikkonsidraw in-numru ta' tal-impjanti ta' nukleari li għanna fl-Unjoni Ewropea u anki il-livell ta' koordinazzjoni li għanna bħalissa xistaw ikunu l-konsekwenzi ta' li kunem disastru simili f'impjant jafu xista jiġri dan għandhom pjanijiet tal koordinazzjoni biex ikun hemm protezzjoni ċivili jekk jiġri diżastru bħal dan. Diżastri nukleari huma dejjem sorpriża. Għalhekk ikun tajjeb li ikonna diġa l esti lesti li biex aħna nkunu nistaw nimminizzaw il-konsegwenzi jekk ikun hemm xi diżastri oħrajn. Il il għanna l-komissarju li sa se jitkellem. Grazzi ħafna, signori, eżis membri. nafu li għaddew 25 sena mid-diżastru ta' Ċernobil u l-Kummissjoni fil-fatt qiegħda taħdem sabiex tipparteċipa kemm jista' jkun fit-tnaqqis tal-effetti negattivi wara din it-traġedja nukleari. Aħna nafu wkoll li l-Kummissjoni bil-bisubija tal istati membri nafu li hemm bosta pajjiżiet li kkoperaw anke l-Ukrajina stess din qiegħda tikkopera. U aħna din nippruvaw ukoll naraw illi ikun hemm regoli illi jistgħu jiggarantixxu ambjent stabbli. U f'dak li għandu xaqsam il-komunità aħna għandna bżonn li nommobilizzaw iktar il-xogħol tagħna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu intemmu x xogħol tagħna u aħna fil-fatt nixtiequ li nagħmlu l-kontribut anke min-naħa tagħna. L-Kummissjoni hija l-ikbar kontribut dak li għandu x'jaqsam il komunità u l-fond ħabba li kien mwaqqaf minħabba d-disastru ta' ċernobil u aħna fil-fatt qegħdin nippjanaw illi ninvestu 550 miljun euro f'dan il-fond u fil-fatt dan huwa mill-budget tagħna ta' 110 miljun euro aħna irnexxilna naraw li 32 pajjiż 13 minnhom kienu qed ikunu attivi fil-fatt f'dan l-attività aħna ħankomplu wkoll naħdmu ħafna iktar u anke nħeġġu l-Bank Ewropew ta' Investiment u Żvilupp u aħna qegħdin nippruvaw naraw ukoll li nġibu l-15 il-pajjiż sabiex jappoġġawna wkoll qegħdin nippruvaw naħdmu wkoll mal mal-gvern ħallibek aħna kun nistgħu verament nżarmaw ir-reattur nukleari ta' Chernobyl. Aħna nafu li hemm bżonn ta' din il-protezzjoni ġdida u aħna din nitkellmu fuq il-fatt illi aħna wkoll ħanwaqfu ir-reatturi l-oħrajn f'din iż-żona illi mis-sena 2015 għandhom ikunu magħluqa. U dak li għandu xie qasam il-proġetti ta' riċerka fil-kuntest tal-programm Euratom, dawn huma wkoll affarijiet li aħna qegħdin naħdmu fuqhom u f'dak li għandu x'qasam ir-riċerka din hija inizjattiva importanti ħafna illi hija fil-kuntest tal-pjattaforma Ewropea Meloti. U aħna nafu wkoll li f'dak li għandu xaqsam mis sigurtà aħna din nippruvaw nistabilixxu programm illi fil-fatt jista' jgħin din il-popolazzjoni li hija l-iktar mill-quta. U aħna rridu naraw ukoll li dak li għandu xaqsam is-saħħa u il-nutrizzjoni ta' dan e, ta' din iż-żona dawn irridu jkunu garantiti, rridu naraw li dawk iż-żoni kollha li kienu affettwati jekk aħna naħsbu li verament x'aqilhom li jkunu mejjuna, aħna żgur illi permezz tal-Kumitat tas-Saħħa żgur li aħna nippruvaw nanalizzaw is-sitwazzjoni aħjar dak li għandu x'jaqsam il-kontaminazzjoni ambjentali, dan huwa wieħed mill-prijoritajiet tagħna tal-Kummissjoni apparti minn hekk aħna minna wkoll kontribut wieħed mill-proġetti ta' riċerka fil-komunità u aħna qegħdin nippruvaw ukoll inneħħu l-informazzjoni falsa u anke nippruvaw naraw illi fil-fatt aħna naraw li fil-Belarusja, fil-Russja u fl ukrajina nappoġġaw dawn il-proġetti li bħalissa għaddejjin fil-dawn is-setturi differenti, jiena naħseb li f'dak l-għandu xieqsam il-kontaminazzjoni radioattiva u nukleari fl-Unjoni Ewropea aħna qegħdin naraw li nagħtu attenzjoni partikolari għal dan is-suġġett aħna din naħdmu ħafna ma' dawn it-tlet pajjiżi li semmejt ħalli bekk u ma jkunu jistgħu jippubblikaw l-informazzjoni li huma għandhom f'idejhom aħna bħalissa din nappoġġaw ukoll is-seba' programm qafas tal-Euratom illi huwa qafas eh, eċċellenti ta' teknoloġija u eh, hija importanti ħafna hija livell ta' eċċellenza anke f'dak l għasem ħajsin tal-ambjent u jgħina sabiex nidderiġu il-finanzi tagħna u l-fondi tagħna. Aħna naħsbu li koll li f'dawn l-aħħar disa snin kellna kooperazzjoni tajba f'dak l għasem protezzjoni ċivili u eh, kien hemm ukoll membri ta' pajjiżi terzi illi parteċipaw tlet eżerċizzi illi kienu finanzjati mill-perspettivi finanzjarji tagħna illi huma dawn it-tlet programmi fosthom Toyx u illi eh, dan huwa programm importanti ħafna l cremex illi jitkellem fuq il-koordinazzjoni fil-każ illi jkun hemm bomba li tkollha effetti negattivi ħafna u semsek illi hija iktar eh, preċiża fuq l-effetti negattivi tat terremoti aħna nagħmlu dak kollu nistgħu is-sena d-dieħla ħalli bekk permezz tas solidarjetà Ewropea nkunu nistgħu innaqsu kemm jista' jkun id-danni u l-effetti negattivi eh, illi eh, kienu kkawżati minħabba diżastru nukleari ta' Ċernobil. Grazzi. Grazzi ħafna Grazzi Sir Ettinger. Issa naraw il-gruppi eh, politiċi. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja ħafna l-Kummissarju tal-li kien daqshekk ċar fil-istqarrija tiegħu għal din raġuni jiena naħseb illi fil-fatt għandna ngħiduha biċ-ċar li l-Ewropa f'dan il-qasam wara dan id-diżastru ta' Ċernobil għamel dak kollu li seta' għamel dak kollu li seta' malajr u mill-ewwel fil-fatt u għadna naħdmu sal-ġurnata tal-lum wara 25 sena aħna nafu li parti mill-problema hija li aħna rridu nuru li żgur li mingħajr eh, il-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea dawn il-miżuri żgur li ma setawx inaqsu id-danni bil-mod kif diġà seħ. Jiena naħseb li hija xi ħaġa tajnuna kbira li l-Kummissjoni mhux biss qiegħda tagħti eh, għajna diretta u diġa tagħti għajna diretta, iżda anka bħala Unjoni Ewropea dejjem iddiskuti dawn il-kwistjonijiet dwar il-konsegwenzi u anke f'dak li għandu x'jaqsam protezzjoni ċivili, l-miżuri f'dan il-qasam kif ukoll skambju ta' informazzjoni u sistemi għal dan il-lan u anka programmi ta' riċerka u studju. Dawn huma kollha elementi importanti ħafna u ma nafx jekk aħna eh, nistgħu ngħidu li huwa verament meħtieġ li fil-fatt noħorġu fuq bl studji ġodda u jew inkella jekk eh, naraw li fil-fatt fuq il materjal il-materjal informazzjoni li qiegħda hemmhekk tkun diġà pubblikata. Din hija biżejjed għal dak li aħna għandna bżonn minħabba illi Zgur illi għanna bżon ħafna iktar informazzjoni ħalli nkun nistgħu navvanzaw. Jiena nixtieq ringrazzja ħafna lill kummissjoni u naħseb li l-Kummissjoni u l-Ewropa tista' verament tisserraħ rasha mill-ħidma li aħna minn f'dan il-qassam inti verament tagħmel diskors li jista' jgħinna b'mod prattiku. Grazzi ħafna. Issa ġew Lajnen. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju, eżis kollegi. Jiena nixtieq ringrazzja ħafna lill kollega Sonic talli beda din id-diskussjoni fil-fatt ħejja l-mistoqsija orali minħabba li jiena naħseb li d-disastru nukleari ta' Ċernobil aħna ma nistgħux ninsew. Aħna nafu li għaddew 25 sena minn dan id-disastru nukleari, però xorta waħda għad hemm konsegwenzi li għadhom jinħassu, hemm żona kbira fejn n-nis ma jistawx jirġaw imorru lura fid-djar tagħhom fejn kienu joqogħdu 25 sena ilu hemm effetti negattivi ħafna fuq is-saħħa tal-bniedem apparti minn hekk aħna nafu li hemm ħafna wkoll e, koll effetti negattivi li qed ikunu riflessi fil-fatt li hemm ħafna tfal qed jitwildu b'xi diżabilità sfortunatament u din hija kwestjoni illi hija għandha x'taqsam ma' responsabilità Ewropea f'dan il-kontinent illi huwa popolat b'mod eh, intensiv ħafna aħna nafu li aħna għandna responsabilità Ewropea u inti su Rottinger għandek responsabilità partikolari anke wara dak li ġara Fukushima aħna rridu nieħdu spinta ġdida, nagħtu spinta ġdida għal din is-sitwazzjoni aħna rridu nsibu soluzzjoni għal dawn il- eh, dawn ir-reatturi atomiċi li għadhom qegħdin jaħdmu fiż-żona tagħna fl-Unjoni Ewropea stess u aħna eh, nixtiequ ksa biex inti tibqa' stret, irridu noqogħdu attenti ħalli nkuħejju ruħna għal kull taġedda li tista' tiġri, attak terroristiku, attak fuq il-kompjuter, fuq il-livell tat teknoloġija u informazzjoni, aħna rridu nanalizzaw kull traġedja li tista' tiġri konsegwenzi ħalli nkunu nistgħu nħejju ruħna tajjeb ħafna. Issa f'dak li għandu x'jaqsam Chernobyl aħna nafu li għandna bżonn ta' finanzi ġodda ħalli bekk aħna nkunu nistgħu verament nieħdu miżuri li jkunu effettivi apparti minn hekk f'dak li għandu x'jaqsam l-enerġija nukleari aħna nafu li anka il-rimi tal-iskart li jifdal wara eh, produzzjoni tal-enerġija nukleari din hija xi ħaġa li qatt ma kienet solvuta u rridu nkomplu naħdmu fuqha. Jiena nixtieq verament nħeġġeġ lill-Kummissjoni ħalli jkomplu jaħdmu kif dejjem ħadmu f'dan il-qasam u jiena naħseb illi Aparti minn hekk aħna rridu dejjem naraw li jkun hemm ta' f'dak li għandu x'aqsam l-enerġija iżda jiena nittama illi aħna nkunu nistgħu eh, dejjem nikkonsultaw iktar ħalli bekk ikollna iktar sorsi alternattivi ta' l-enerġija u l-elettriku nittama li ikollna l-istess riżultati tajbi bħalma eh, ikollna bħalissa 25 sena wara. Grazzi ħafna ħassu Rubik jixtieq jitkellem. jekk naturalment is-sur lejna nixtieq jaċċetta l-mistoqsija tiegħek iva jekk jogħġbok sur Rubik. Grazzi ħafna Iva l-sur Lajnen u tkellem fuq l-istress test. Jiena nixtieq nkun naf illi il riżultati ta' dawn l-evalwazzjoni li semmejt ma taħsibx illi dawn għandhom ikunu marbuta mar regolatur nazzjonali illi aħna nkunu fuq livell permanenti nieħdu ssib dawn il-kwistjonijiet sur lajnen jekk jogħġbok. Iva, grazzi ħafna kollega ta' din il-mistoqsija. Iva, naturalment għandu jkun lantana li aħna jkollna kompetenza Ewropea li nkun nistgħu mmexxu sorveljanza ta' dawn l-impjanti nukleari u jahna nafu li din eh, t-tinata dimensjoni Ewropea għanna bżon ta' kompetenza fuq livell Ewropew u l-Kummissarju Oettinger aħna għadu kem għallinna u nafu l-koll li din il-kompetenza miex fidejna. Iżda rridu nkomplu naħdmu għal dan il-an ħalli kona din il-kompetenza ħalli nkunu nistaw naħdmu b'mod oġġettiv, b'mod indipendenti ħalli kona sorveljenza ta' dawn l-impjanti nukleari ħalli bekk aħna nkunu nistaw inqisu koll il-konsekwenzi ta' traġedji illi jistgħu jsiru u eh, aħna naraw ukoll eh, kif nistgħu nħejju ruħna għal dawn it-traġedji. Grazzi ħafna sa Sinjora Parnava. Mr. Commissioner, dear colleague. Eh, Sur Komissarju kollegi, meta aħna naraw nitkellmu fuq l-istrateġija tagħna tal-enerġija, aħna però rridu nqisu li kwalunkwe deċiżjoni li nieħdu, eh, sigurezza tagħna tkun importanti u tkun hekk importanti għal ħafna ġenerazzjoni. Għalhekk li ikun hemm livelli standards li huma kollha l-istess imħabba li tniġġis radioattiv m'għandux frontieri kif rajna f'Ċernobil. U dak li qed naraw ukoll li qed isir Fukushima 25 sena wara li ġara dak ta' Ċernobil, rridu evalwazzjoni u banki naraw l-impatt li hemm fuq is-saħħa tan nies u anke fuq l-ambjent. Irridu naraw is sigurezza nukleari mhux bħala protezzjoni ma xi ħaġa li fit-tul ikun hemm strateġija li li tindirizza wkoll l-iskart nukleari. Issa li għandna minn Ċernobil huwa ja xi ħaġa ta' teddida fir-reġuni u jew wkoll sfida Ewropea għal futur tal-enerġija nukleari rridu riċerka f'dan il-f'din lat u rridu naraw li nkunu nistaw naħznu dan l-iskart nukleari u li kwalunkwe deċiżjoni li nieħdu rridu nkunu tkun rrit waħda responsabli u għalek rrit li kunem eh, għadda ċara minna naħat tal-Komissjoni dwar dan. Grazzi, Sinra Parfanova. Is-Sur Zimanskis. Grazzi, 25 sena wara id-dizastru ta' Ċernobil u aħna għadna xorta qed nitkellmu dwar hawn l-Ewropa. U importanti imma xi kultant m'hemmx sens. Issa għandna strumenti legali tajbin li jiżguraw li regoli tagħna eh, ikunu hemmhekk u aħna nimxu magħhom u għalhekk naħseb li huwa b'mod qed nabbużaw biex dejjem insemmu Ċernobil biex nattakkaw l-enerġija nukleari fl-Ewropa. Aħna niddependu mill-enerġija minn barra l-Ewropa. Madwar il-funtriri tal-vant tagħna hemm ħafna impjanti nukleari li huma Russi li se jinbnew ukoll u mhumiex jidħlu fin-norma tal-sigurezza tal-Ewropa għalhekk irridu naraw li l-livelli tagħna ikunu hemm fl-Ewropa u nilħqu dawn il-livelli imma irridu naraw li anki r reġuni tal-Belorussja u l-madwar. U l-Kummissjoni se tkun f'pożizzjoni li tkun tista' tirreaġixxi għal dan? is Szymanski, grazzi sa Signora sinjura Harms għal-ħodor. Grazzi Sur President, grazzi Sur Rottinger, jina naħseb li huwa minnu li l-Unjoni Ewropea għamlet diġa ħafna fejn għandu xaqsam ċernobi, imissa naraw għamilna bizzejiet u għapos li bitamel bizzejiet et namlu dak li suppost namlu jiena nemmen li meta naraw is-saħħa u l-konsegwenzi tas-saħħa iva hemm xi affarijiet li rridu nagħmlu li għadna ma milniex. Meta nitkellmu dwar il-ċifri li ħarġitilna Eurotom. Aħna naħseb l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta aktar minn nofs mill-reġjun li ġie affettwat b'Ċernobil għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha interessi speċifiċi biex tagħmel xi ħaġa hawnhekk. Pereżempju, jekk naraw l-effett internazzjonali li eħe għandhom il-pajjiż il internazzjonali. Għalhekk il-Belorussja ma nixtaqsam biss mal-Russja imma Ma wara l-esplużjoni ta' Chernobyl kien hemm impatt fuq territorju oħrajn, l-Ewropa. Għalhekk iridu naraw x'huma dawn il-valuri ġodda ħafna minn dawk li kienu jaħdmu fl-Aġenzija Euratom ikunu kontenti jekk dan il-xogħol isir. U mbagħad jekk naraw xiridu nagħmlu hemmhekk fil-post dan eh, il-cover li se namlu. Għaliex sissa għadna ma mirnix l-evalwazzjoni tal-riski meta naraw l-ewwel cover dan huwa proġett pjuttost kbir. Kif nistaw ikonna monitoraġġ u trasparenza ta' dak li qed isir jekk ma jkunx hemm evalwazzjoni. Għaliex ħadd mhux qed jitkellem dwar ir-rods mir-reattur, mit-tieni u mit tilet reattur, xet isir minnhom? Naħseb din hija problema serja. Min mindu seħdan il-dizastru ta' Ċernobil, l-Unjoni Ewropea hawnhekk rajna li kien hemm kważi inċidenti wkoll. Per eżempju, l-impjant nukleari fil-Ġermanja dawn ġraw qabel Fukushima u jekk narraw l-istress test li qed nagħmlu mhumiex biżejjed biex jagħmlu evalwazzjoni tar-riski li għanna fl-Europa f'dan l-impjanti nukleari, għalhekk jiena nirrinkoraġixi l-Unjoni Ewropea li sur Ottinger, li l-Kummissarju, toqgħodx tajdin affarijiet li mhumiex minnhom għax irridu naraw dak li għanna qoddimna biex noħdu b'mod serju. Grazzi, Signor Vils, għannom tal-ħodor. Issa, wara dak li ġara f'Ċernobil, 25 sena ilu, kienem eh, riċerki ġonna u 1.4 miljon ruħ mietu minħabba l-konsegwenzi tar radjazzjoni anki fil-Ġermanja kienem tfal u ma beżana mir radjazzjoni U wara dak li ġara Ċernobil u Fukushima irridu nitalmu minn dan. Aħna dawn l-istress test li tħabbru se jkunu tajbin għal l-impjanti nukleari ġodda biex jibqgħu jaħdmu u il-kriterji li adottajna u rew dan u kienem impjanti nukleari oħra li rridu jiġu eżaminati. Jekk nix kwestjoni ta' inċidenti li jisiru jew affarijiet oħra bħal tniġġis li kun ħireġ minn dan l-impjanti nukleari huwa importanti għas saħħa tagħna l-koll. Għalhekk irridu li konna test li jkunu iktar vinkolanti li dawn jagħmluhom esperti fil-qasam imma dan ikun biss l-ewwel pass għal għal xenarju Ewropew li jkun l-istess għal kulħadd perspective, 64 people Chernobyl kien diżastru, iżda nżommu l-perspettiva 64 persuna mietu wara dawn iż-żmien kollha u kien hemm proporzjoni kbira ta' 6000 każ ta' tajrod. Din hija xi ħaġa traġika. Iżda rridu nqablu wkoll ukoll mal-imwiet li jkollna fuq it-toroq tagħna ħatmu qed jipprova iwaqqaf li ikonna korrotti fuq is-suq, iżda jideqaq fuq it-toroq tagħna, iżda jidher li qed nippruvaw nwaffqu in-nuklear. L-istess nies rridu kellhom rida tajba fir rigward tal-biofuels u eċċetra meta żiedu mbagħad minħabba fek il-prezz tal-ikel. Illejla ħafna tfal sir imorru jorqdu u qegħdin imutu bil-ġuħ għalkemm dejjem ngħidu li aħna jkollna ħafna idea rida tajba. Din hija dinja utopika. Is-sitwazzjoni però se tkun iktar gravi għaliex l-alternattiva nukleari mhux il-wind farms u affarijiet simili. U se nispiċċaw f'sitwazzjoni ta' ġo kbir fid-din. Madam Morkunajte Mikuljene. Għadċu pirmininke. Viena katastrofa x'Ċernobilja. Grazzi President. Fost ir-raġunijiet l-oħrajn tar-diżastru tar-Ċernobil kien hemm falliment fir-reatturi nnifsu u r-riżultat li u, u l-dizastru ġewwa il-Ġappun iġenna namlu stress test fuq l-impjanti nukleari u jina ċert li r-riżultati ser ikunu sodisfaċenti iżda l-ħsara fuq in-nies u fuq l-ambjent mhux se tieqaf fil-frontieri dan nafu xi fisser minn ċerna bil 25 sena ilu irid ikun hemm stress test mhux biss fuq l-impjanti nukleari ġawa l-Unjoni Ewropea. Issa qed naraw żewġ impjanti ġodda li qed jiġu mibnija ġewwa Kaliningrad. E, Mem lebda stressir, lanqas biss hemm assistjar tal-impatt ambjentali fuq e, jew inkella l-iskemi ta' kumpens għal ħsara dawn xejn mu ċari. Iżda l-impjant nukleari ġewwa l-Belarus se jimbena fuq uh, post fejn ra uh, terremot ta' magnitudni ta' seba, ta' seba gradi. Għal daqstan tista' rridu nassiguraw li stress test isiru u jsiru wkoll fuq impjanti oħrajn nukleari uh, kemm dawk ġew l-Unjoni Ewropea anke dawk barra flimkien ma' organizzazzjoni bħal IAEA u rridu risposti ċari għad domandi li għanna fuq l-għazla tal-post ta' fejn jibnew dawn il-nuklear biex bekk ehm, ma sirx iktar sara fil-futur. Grazzi. Is-sur Barċiti sek joġbok. Grazzi President, membru tal-Kommissjoni. Diskussjoni affermi importanti għal-kem hija daqsxejn tard. Il-diżastru ta' Ċernobil ma laqatx biss l ukrajina iżda wkoll il-pajjiżi viċini u l-konsegwenzi ser jinħassu wkoll minn ġenerazzjonijiet futuri. Sfortunatament id-diżastru ta' Fukushima wera li f'25 sena id-dinja mamlet ebda sforz biex tevalwa il-nuklear, il-riski tan-nuklear. Aħna għalulna li l-poter nukleari eh, il- l-enerġija nukleari għal aħjar li ktar nadifa l konsegwenzi tagħhom ma korro ħafna se jkollu effett fuq ġenerazzjonijiet futuri u l-konsegwenzi laqas biss jistgħu jiġu eh, estimati għal daqstant irridu nagħmlu reviżjoni tal-kwistjoni tan-nuklear. Jiena nilqa il-bidu ta' dawn l-istress test għall impjanti nukleari ġewwa l-Ewropa iżda dan il-programm għandu jkun wieħed sistematiku u jibqa' dej u mhux xi kultant isir stress test Irridu nitalmu mill-esperjenza tagħna, irridu nitalmu li l-ebda settur, l-ebda istituzzjoni mista sigura li jkun hemm regolamentazzjoni, autoregolamentazzjoni, irridu nifformulaw poter program ta' nuklear komprensiv rrid ikun strateġija tal-Unjoni Ewropea fir rigward ta' pajjiżi terzi u rridu wkoll nimplementaw il-monitoraġġ fil-frontieri barranin u ġneraw x'passi ser nieħdu jekk il-pjanti nukleari ma jikkorrispondux għall istress test. Grazzi, sanatu sinjura Ek. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President, aħna nafu illi fil-fat hemm bosta nies illi kienu affettwati minn dan eh, l-inċident minn din it-traġedja nukleari u xorta waħda illum il-ġurnata 25 sena wara xorta nafu illi hemm ħafna nies li għadu medin ibatu minħabba it-traġedja. Aħna nafu illi hemm bosta eh, prodotti li qegħdin jitkampru viċin l-żona li xorta waħda jridu jkunu ttestjati qabel ma jkunu verifikati li ma tajbin għal konsumi jew anke l-alf. Jiena naħseb li l kontrollu u l-evalwazzjoni hija importanti ħafna speċjalment tar-reatturi u tal-impjanti li jinsabu fl-Unjoni Ewropea u għal din raġuni naħseb illi dawn għandhom ikunu evalwazzjonijiet dettaljati u jkunu dejjem trasparenti ħalli ir-riżultati tal- istress test iridu jkunu ppubblikati u jiena nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju, però jiena naħseb illi din l-att ta' sigurtà wkoll huwa parti importanti ħafna minn dawn il-testijiet ta' evalwazzjoni. Grazzi. Przewodniczący, Sur Jobrek jogħġbok. President, grazzi. 25 sena wara diżastru ta' Ċernobil aħna issa ħafna iktar konxi tal-konsegwenzi fir rigward tas saħħa tal-bniedem u koll l-ambjent Din hija ferm importanti llum wara r-riżultati ta' id-diżastru eh, eh, ta' Fukushima. Nafu li d-diżastru ta' Chernobyl kien ġej minħabba difett li kellu reattur. Issa aħna qegħdin nagħmlu xi ħaġa biex nassiguraw li dawn ir-reatturi huma sikuri ġewwa l-Ewropa. Aħna fl-Ewropa għandna iktar minn 190 reattur u għal daqstant jiena nappoġġa l-idea ta' stress test ġewwa l-Ewropa. Iżda dan tip ta' stress test mhux ser ikun mandatorju, mhux ser ikun hemm l-ebda konsegwenza jekk ehm, wieħed um, jestjeni milli jagħmel dawn l-istress test aħna bla dubju għandna bżonn ta' standards għalin ħafna l-impjanti nukleari tagħna biex inkunu nistgħu niksbu mill-ġdid il-fiduċja taċ-ċittadini tagħna. Min-naħa l-oħra rridu niżviluppaw sorsi oħrajn ta' enerġija bħal pereżempju l-gass mill-depożits tax-xejl, eċċetera. Grazzi. Is-sur Odi jekk jogħġbok, grazzi ħafna President, kollegi, dawn nixtieq nilqa' l-is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 u l-domanda orali fuq eh, l-inċident ta' Chernobyl 25 sena wara dan huwa wieħed mill-iktar inċidenti nukleari ċivili u rridu nitalmu minn eh, dawn id-diżastri. Għandi erba punti x'insemmi l-ewwel net rridu ningarantixxu liċ-ċittadini tagħna l-iktar sigurtà u l-iktar eh, sikurezza fl-Unjoni Ewropea jrid ikun l-aħjar standards u dan jrid ikollu influenza fuq Fu livell internazzjonali biex konna governanza globali fid-dinja u wkoll inkunu nistgħu nassiguraw li jkollna l-aħjar regoli għal sigurtà u wkoll irrid ikollna proibizzjoni fuq reatturi eh, low cost fl-Unjoni Ewropea u l-operaturi fin settur nukleari jrid ikollhom kodiċi ta' etika li jippermetti għal iktar trasparenza nukleari u rigward tal-attivitajiet nukleari jekk aħna ma nistgħux nimmiżuraw ir-riski aħna nistgħu naħdmu biss fih dan uh, kodiċi ta' etika dan huwa l-unika mod ta' kif nistgħu ninkludu s sigurtà fil-prezz tal-enerġija u aħna irrid ikollna leġiżlazzjoni biex bekk ikollna il-kapital tagħna parti minn din il-kawża aħna rridu wkoll inżidu r-riċerka xjentifika f'dan il-qasam u jiena Eh, grat ħafna għas sebba qafas tal-Ewropa bejn l-2012-2013. Is-Sinjura Sarbu jekk joġbok. Indi Romania tara. Grazie ħafna President, jiena ġejem Romania, Rumanija, pajjiż li jipproduċi l-enerġija nukleari. U n-nies għandhom uh, eh, bizat u domandi dwar l-impatt fuq medda twila ta' żmien ta' Ċernobil. Din id-diskussjoni hija waħda mill-qwa hija ferm importanti huwa obbligu tagħna li aħna nitħasbu bil-kwistjoni li nimmiżuraw l-impatt ta' diżastri nukleari fuq is-saħħa tan-niedem. Grupp ta' esperti finanzjat mill-Kummissjoni Ewropea rrakkomanda li studju internazzjonali jiġi abbozzat biex naraw x'nu eżattament l-effetti kollha fuq is-saħħa eh, tal-bniedem ġew kazati mid katastrofi ta' Ċernobil. Mod ġenerali il- l-Organizzazzjoni Dinja tas saħħa tkun l-aħjar kandidat biex tkun tista' tagħmel dan l-istudju. Fil-verità però hemm konflitt bejn l-Organizzazzjoni Dinja tas saħħa u l-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Atomika u l-interess tal-industrija nuklearja tidher li qed tirbaħ fuq is-saħħa tal-bniedem. l-Aġenzija kellha id-dritt li twaqqaf l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa li jkollha ċessa l-informazzjoni li ġiet meqisa bħala konfidenzjali anke jekk din it-tip ta' informazzjoni se tkun importanti ħafna biex inkunu nistgħu nifhmu eżattament l-effetti tal-inċidenti nukleari. Fi klim organizzazzjoni li hija kuċċernata bil-promozzjoni ta' teknoloġija nukleari qed eh, tiċħat aċċessa l-informazzjoni fuq l-effetti ta' dawn it-teknoloġiji fuq is-saħħa wkoll. Grazzi.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 jaħbi diżastru ta' tit-tapit ħadd ma ta' każ dwar is-saħħa taċ ċittadini meta huma kienu ser jipparteċipaw fil-parata tal-ewwel ta' Mejju ġewwa l-Polonja iż-żona tad-diżastru għadha ma ġietx miex waħda sikura u għalda stant l-assistenza naħa tal-komunità hija waħda meħtieġa. Iżda ma nistgħux naħarbu mill-enerġija nukleari għaliex l-enerġija nukleari hija sors potenzjali t-enerġija din hija għodda kbira biex ikonna indipendenza tal-enerġija ġewwa l-Ewropa, nkunu indipendenti. U għal daqstant pjanti ġodda sar ser jimbnew ġewwa Polonja, Litwanja u Slovakkja, għal daqstant jiena nappoġġa li stess li ser għandhom ikunu mandatorji. Aħna rridu nappoġġaw kooperazzjoni internazzjonali fil-qasam ta' sigurtà tal-enerġija u għal daqstant stret simili għandhom isiru ġewwa l-Ukrajina u fil-Federazzjoni Russa. Is-Sur Brock kjoġbok. Chernobyl. Grazzi ħafna, Sur Komissarju, eżis kollegi, Sur President. Naħna nafu li f'Chernobyl fil kasta ġerna bil aħna qegħdin naraw li anka fil-kas tal-Fukushima aħna rridu nieħdu azzjoni mill-iktar fis u naraw li m'hemm lebda frontiri frontieri f'każijiet bħal dawn u li dan huwa l-ewwel regolament li aħna dejjem rridu nżommuna qudiem moħħna ir-riski. Aparti minn hekk aħna rridu naħdmu b'mod intensiv u l-fatt li ma kienx hemm biżejjed informazzjoni fil-reġim tal-Unjoni Sovjetika l-fatt li ma kienx hemm biżejjed informazzjoni aħna nafu li lum il-ġurnata il-fatt li m'hemmx biżejjed informazzjoni din għandha x'taqsam mal-reġim Sovjetiku li kien eh, eh, jagħti imexxi dak ir-reġjun 25 sen ilu. Aħna nafu illi aħna rridu nġorru responsabilta tagħna, speċan f'dak li x'jaqsam il-responsabilta tagħna. Aħna rridu naraw ukoll li hemm ħafna nies anke mill-distrett elettorali tiegħi li qegħdin jippruvaw inaqsu l-effetti negattivi kemm jista' jkun u qegħdin jippruvaw ehm, jgħidu wkoll li hemm bosta effetti negattivi xorta waħda din jinħassu anke fil-ġenerazzjonijiet li għadin jitwildu llum il-ġurnata f'din iż-żona. U ċittadini tagħna huma interessati f'dan is-suġġett. Sur Kummissarju jiena nixtieq illi permezza dan l-evalwazzjoni ta' stress, dawn l-istress test li inti semmejt, aħna rridu naraw illi aħna mhux biss Repubblika informazzjoni fuq bażi nazzjonali, iżda dawn l-istress tests għandhom waslu għal fatt li wieħed ma jistax jgħid xi ħaġa li ma tistax tkun ikkontrollata. Għal din raġuni jiena nixtieq inħeġġek sabiex ma toqgħodx tibża minn dak il-mod ta' kif qed jippruvaw ibeżżaw il-Ministri lill-Kummissjoni. Iżda importanti li jkollna standard ċari ħalli dawn l-istress tests verament waslu għall-anijiet li aħna għandna bżonn li nilħu grazzi. Edin tajt ħafna il-President naddu għas Karens minuta u nofsek joġba. Laks dzīvo ielā. Grazzi ħafna. Sur President, meta wieħed joqgħod fuq triq fitri illi jkun hemm ħafna storbju fija, ikun hemm xi possibilità li inti pereżempju tiċċaqlaq minn min dak il-post. Iva, hemm din il-possibilità iżda fil-każ ta' Chernobyl anka 25 e sena wara u issa ftit xhur wara li ġara ġrat it-traġedja fil- Fukushima fil-Ġappun dan il-każijiet juruna illi fi kazijiet bħal dawn inti ma tistax taqbad u tiċċaqlaq din mhijiex xi ħaġa lokali iżda hija kwistjoni globali. Ir-Russja u l-Belarus fil-fatt huma żewġ pajjiżi li qegħdin fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea u m'għandhomx standards daqshekk kollin daqskemm għandna aħna. Aħna bħal-Unjoni Ewropea iżda ma nistawx nieħdu l-kompetenzi minn idejn il-ġirien tagħna, iżda żgur illi aħna nixtiequ li l-ġirien tagħna jkollhom l-istess standards li għandna aħna u anke l-bqija tad-dinja u din raġuni sur kummissarju jiena nixtieq illi nitolbok ħalli tipprova timplementa dawn l-istress tests mhux biss fl-Ewropa, iżda anke f'pajjiżi ġirien tal-Ewropa. Huwa importanti li permezz dawn l-istress tests aħna nippruvaw nilqu il lan illi l-standards tal-ġirien tagħna kif ukoll l-standards ta' pajjiżi oħrajn ikunu bieħed ieħor l-istess. Ħalli bekk aħna nippruvaw ukoll influenza u l-politika tal-ġirin tagħna f'dak li ntixaqsam sigurtà nikrijali. Ningrazzjak, Sur Mann. Thomas Mann Kjoġbok. Aħna nafu illi fil-fatt kienem kontaminazzjoni għawija u nafu illi aħna xorta waħda ma stajniex nħorġu mid-dar anka meta kienem kas simili jizda ħafna iktar ċkejken, anka Fukushima li kien kas li sar fil-Ġappun li huwa pajjiż teknoloġiku ħafna u avvanzat xorta waħda ma kienx hemm ħafna affarijiet li setgħu jsiru, però dawn il-soluzzjonijiet iridu jkunu implementati mill-iktar fis, iridu naraw dawn l-istress tests ukoll ħalli naraw eżattament kif jistgħu jkunu s-soluzzjonijiet f'dan it-tip ta' każijiet ta' f'dan it-tip ta' traġedji. il- il-fatt li aħna mill-li jider il-Ġermaniżi qegħdin ikunu it-tikketjati eh, eh, bħala eh, nies li qed jippruvaw bezza u jkunu antjużi żejjed jiena naħseb illi din hija xi ħaġa ġusta minħabba li aħna il ċittadini tagħna rridu ninformawhom mingħajr ma noqogħdu nintilfu fl-ideoloġija u fil-polemika. Importanti li naraw li din hija xi ħaġa din l-inizjattiva tkun ta' importanza kbira għal ċittadini kollha u hemm bżonn li aħna naraw li jkun hemm bażi legali tajba anke dak li xaqsam l-iskart nukleari. Ħalli bekk aħna nkunu nistgħu ninkludu lil dawk kollha illi bħalissa qegħdin għandhom attivitajiet nukleari f'pajjiżhom u l-aħħar ħaġa nixtieq ngħid sur President jiena naħseb illi qatt ma nistgħu naslu għal kompromess f'dak li għandu xi qasam sigurtà, qatt ma nistgħu ninsew li nagħmlu il-massimu f'dak li għandu xi qasam sigurtà għall protezzjoni taċ-ċittadini tagħna ringrazzjak. catch the eye, I can only take one. Nista' nieħu biss persuna waħda minn kull grupp taħt il-catch the eye. Jitspjaċini, Sena għaddu għas-sur Mikolasic, s sur Herzog, is-sur Herzog, s sur Tojra, s sur Hassi, sur Ansdorf, sur Pasca, s sur Ertman. Jitspjaċini jgħid il-President. Skużawni, Sinjora Kolarska ma kienx fuq il-lista tiegħi. Għandi lista ħażina. Le. Tajba l-lista, skużani, signora Kolaska. <laughs> Thank you. Eh. President, Kummissarju, aħna l-lum għedin nfakru il-dizastru ta' Ċernobil u fl-istess ħin naħsbu kol fil-vitmi ta' Fukushima. Jidher li dan l-aħħar qed nitħasbu iktar dwar l-enerġija nukleari ġewwa l-Ewropa. Anke ġewwa pajjiżi fil-Polonja, l-appoġġ għall-kostruzzjoni għall-impjanti ġodda naqsu madwar 10 sa 15% u dan huwa għaliex huwa importanti ħafna li l-kriterji kollha jintlaħqu ġewwa l-Ewropa kummissarju, inti ma tista' m'għandekx tipprova tnaqqas il rieda dawk l-istati tippermetti li jkun hemm inqas ehm, stress test rigidi biex bekk ma jsirux iktar żbalji ma sar dawn il-kriterja huma ta' importanza kbira għal dawk il-pajjiżi li edin jizviluppaw il-programmi nukleari tagħhom issa. Aħna tkellimna dwar il-ġirien tagħna li għandhom programmi nukleari u dawn it-tip ta' domandi għandhom jiġu inklużi fil-komunikat tal-Kommissjoni fuq l-aspett estern tal-enerġija nukleari. Din l-enerġija fil tal-gas u l-enerġija nukleari għandha ġiġi koperta minn politika eh, Ewropea u għandna nippruvaw innamlu Ewropizzazzjoni tal-politika tal-enerġija tagħna. Grazzi ħafna il president nerġa' nirrepeti allura taħt il kda sur Mikolasic għal minuta. Aziz sur President aħna nafu illi verament huwa importanti ħafna illi naraw li f'din it-traġedja u narfu l-fat li f'din it-traġedja mitu eluf ta' nis u sallum il-ġurnata mħafna nies li għedin ibatħu minħabba l-effetti negattivi tar-radjazzjoni u għed ibatħu minn mart bħal kanċer jiena kontent illi il- qed nitkellmu fuq din il-kwistjoni daqshekk importanti jiena naħseb illi fil-fatt irridu ngħidu bħala kelma konklusiva illi aħna żgur li ma nistgħux nistaħbew naħarbu minn traġedja bħal di ta' natura nukleali nafu li fl-Istati Uniti, fl-Indja u fil-ċina hemm ukoll pjanijiet għal bini ta' impjanti ġodda għall-enerġija nukleari aħna fl-Ewropa nixtiequ illi neħum dawn l-impjanti, però il-kelma tal-aħħar għandha dejjem tkun favur is-sigurtà. Jiena naħseb illi huwa importanti ħafna li apparti minn dawn l-istress test m'għandhomx isiru bis hekk iżda anke fil-pajjiżi ġirien bħall ukrajina ħalli aħna nkunu nistgħu nħossuna tajjeb anke aħna li ngħixu fil-frontieri tan unjoni Ewropea. Grazzi. Try to speak about one issue only. Komissarju kollegi nixten nitkellem dwar kwistjoni waħda 25 sena wara Ċernobil bil bżonn ta' li naraw kif servu din is-sitwazzjoni. Irridu nittrattaw ir-riżorsi eh, finanzjarji u kemm diffiċli naraw kemm diffiċli li nisbu dawn ir rizorsi mingħand ċertu stati membri. Għal daqstant tiridu aħna nassiguraw kollegi li l-impen fuq medda twila ta' żmien ikun hemm hemm ir-riskju fuq medda twila ta' żmien ikun hemm mod partikolari ġewwa Ċernobil u jiena nixtieq insemmi li l-impen pubbliku mandux ikun biss wieħed verbali iżda jrid ikun wieħed finanzjarju jrid ikun hemm riżors uh, uman biex bekk ikun nistgħu insolvu problemi ta' dan it-tip. Sa dan iż-żmien Sissa ma kienx hemm riżorsi finanzjarja biex ngħin dawn dawn il-kwistjonijiet. Grazzi. One minute. Is-sur tajrin ek joġbok. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Grazie, Herr Präsident, es ist Kollegi f'Ċernobil 25 sena wara aħna nafu li xorta waħda l-effetti negattivi din inħassu anka fil-każ ta' Fukushima żgur 25 sena oħra ħan nibdew ħanibqaw naraw li l-effetti għadhom jinħassu. F'dak li għandu xaqsam il-teknoloġija nafu li hemm riski barxar xorta waħda marbuta din it-teknoloġija atomika u aħna naħsbu li fil-kontest tal-politika tal-enerġija rridu noqogħdu attenti ħafna aħna għandna bżonn ta' strateġiji fuq bażi internazzjonali. Almenu strateġiji fuq bażi tal-Unjoni Ewropea li bekk aħna jkollna appoġġ ehm, l istrateġiji li għadu kemm issuġġerixxa il-Kummissarju. Jiena naħseb li f'dak l għandu qasam ir-reatturi tal-impjanti nukleari li għandna bħalissa hemm bżonn illi jkunu eh, evalwati sewħa li naraw jekk humiex fil-fatt resistenti għal riskju li jkunu affettwati minn eh, min naturali bħal terremoti u um, oħrajn. Grazzi ħafna, Snira Ħassin. Kollegi, għaddew 25 sena mill-dizastru ta' Ċernobil imma mannix xorta riċerka tajba tal-konsekwenzi fuq is-saħħa. Biss xi riċerka per eżempju fuq il-kanċer ta' tiroide u fl-Ukrajna u l-Belorussja ma eżaminazzjoni tajba ta' dak li sar u tal-konsegwenzi u għalhekk il komissjoni naħseb trid tara li ikkonna studju internazzjonali fil-fond hemm min jgħid li ftit minn nies ġew effettwati, ma meta tara mbagħad iċ-ċifri naraw madwar miljuni ta' nies li ġew effettwati. U dan għaliex m'għandniex eh, riċerka komprensiva fonda f'dan il-qasam, irridu naraw fuq l-effetti radioattivi ta' dan. Grazzi. President, naħseb li b'dan l-anniversarju ta' 25 sena ta' Chernobyl irridu irridu nħarsu lej żewġ pajjiżi l-Belorussja li ġiet effettwata bħal daqstant l-Ukrajina. U dawn iż-żewġ pajjiżi kellhom paċenzja biex huma jeliminaw il-konsekwenzi kollha b'dak li l-Unjoni Ewropea tagħhom, imma nirringrazzjaw ukoll il-Kuba għax Kuba eh, ħadet ħafna tfal li ġew effettwati minn dawn il-pajjiżi u anke familji li ġew effettwati b'dan id-diżastru tawhom il-kura tas-saħħa u anki tawhom nies li setgħu jgħinuhom dak iż-żmien Kuba ma kienx sejra minn perjodu tajjeb ekonomikament. Sur President, aziz kollegi, aziz komissarju, nafu li l-effetti ta', ta traġedja ta' Ċernobil naħseb nil-kol kem aħna nafu dwarhom. Jina naħseb illi iċ-ċittadini tagħna żgur illi jafu x'inhi lezzjoni li aħna tallimna minn dik it-traġedja u anke f'dak l-indixxi qassam il-traġedja ta' Fukushima, kulħadd jaf x'numa r-riski kemm f'dak li għandu x'aqsam is-saħħa tal-bniedem u riski oħrajn, x'miżuri fil-fatt ittieħdu sissa fuq il-każ ta' Fukushima, aħna nafu li xorta waħda għandna periklu fl-Ewropa bħal isa wieħed kif ukoll ir-reattur li huwa viċin ħafna tal-aeroport ta' Munich. Ningrazzjak. Kelly, you were not registered. Eh, Sir Kelly, fl-aħħar inti m'intix reġistrat biex titkellem, minti l-ewwel wieħed li rrid titkellem għalhekk intik nofs minuta. Nofs minuta. Oh. Minix ngħid żewġ affarijiet. Il-vitmi ta' Ċernobil ma nsejnihomx fil-pajjiż tagħna kien hemm organizzazzjoni li tagħtom is-support li xtaqu għax l-effetti ta' Ċernobil dem se jkunu hemm. Imbagħad ir-rwol tal-Kummissjoni kif semma l-Kummissarju. U anki s-Sur Rubik qal li jrid ikun hemm regolatur li jagħmel stress test biex jekk ikun hemm impjanti oħra li jinbnew inkunu naraw li jisiru test stress test fuqhom. Issa għandna Grazzi ħafna Sur President, traġedja f'Ċernobil u rritna kemm huwa importanti li aħna fil-fatt naraw li kuna sistema evalwata u maħduma tajjeb ħafna f'dak li għandu x'jaqsam notifika u ehm, informazzjoni li għandha titbat nafu li l-Unjoni Sovjetika fil-fatt ma pubblika ċertu informazzjoni u għagġejini u importanti ħafna illi aħna dejjem naħsbu dwar dan aħna nafu illi anke fil-każ ta' Fukushima l-informazzjoni u trasmissjoni tal-informazzjoni it-tejbet iżda xortu għadha tfadal xi jsir f'dak li għandu xi qasam il-protezzjoni fil-każ li jsir traċedja nukleari na naħseb illi huwa importanti li l-informazzjoni tkun pubblika għall-esperti ħalli nkunu nistgħu jieħdu ehm, azzjoni mill-iktar fis possibbli. U meta s-sistemi jkunu evalwati sewwa aħna nafu illi jekk pereżempju aħna nkunu nixtiequ navvanzaw b'ċertu mod hemm bżonn li jkollna teknoloġija d dispożizzjoni tagħna sabiex tkun tista' taġavolan. Ringrazzjak. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Grazie ħafna, Sur President, eżis Sinjuri. Lina naħseb li f'dak li għandu xaqsam Chernobyl. Hemm bżonn illi nitkellmu dejjem fuq il-kwistjoni tar-riċerka. Bla dubju ta' xejn din hija xi ħaġa li aħna rridu nanalizzawha iżda mbagħad il-passi li jmiss li aħna ħanidu dejjem ħanżommu f'moħħna riċerka li l-aħħar tkun saret u għal din raġuni aħna nafu li f'dak l għandu xaqsam il-miżuri li ħajkunu adottati anke fil-komunità dejjem ħajkun hemm ukoll il-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzjakom ilkoll ta' din id-diskussjoni kostruttiva ħafna u nixtieq eh, illi nitkellem issa fuq il-kwistjoni li saqsew ħafna dwar ġifieri xajġri issa wara Fukushima aħna nafu illi kellna laqgħu wkoll mal-koordinaturi tal-kumitat responsabbli illi għalilna li matul li għalunna li matul li stress tests fil-fat qatt ma kien hemm għall-impjanti nukleari evalwazzjoni, proċess ta' evalwazzjoni fuq livell Ewropew. Anka dan il-fatt biss fih innifsu jgħidilna illi aħna hemm bżonn edwazzjoni f'dan il-qasam. Issa tini ħaġa meta wieħed fil-fatt jieħu jieħu jieħu jizom u dimajn trattat tal-Lisbon, aħna nafu li d deċiżjonijiet li ttieħdu fil-kuntest ta' l-Energy Mix hija kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Din dejjem tibqa' fidejn l-istati membri sabiex jiddeċidu għal din ir-raġuni d-deċiżjoni sabiex wieħed juża enerġija nukleari jew inkella enerġija li tiġġedda dejjem kienet u ħatibqa' kompetenza tal-istati membri. Naturalment, 20% lant 20% ta' enerġija ta' sorsi ta' enerġija li tiġġedded din hija valida għall-istati membri. Din hija deċiżjoni illi tieħdet u kienet appoġġjata mill-Istati Membru kollha. Hemm 14 iżda Stat Membru illi kellu użu tal-enerġija atomika u l-bqija ma kellhomx fil-Polonja illi huwa wieħed mill-pajjiżi l-iktar Ewropej ittieħdu id-deċiżjonijiet fuq tliet impjanti nukleari fl-Italja bħalissa għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet. U għadha ma kienx konkluża. Aħna nixtiequ wkoll li fil-fatt ikun iktar kompetenza fuq dan mela lejjina kieku noħodha din il-kompetenza fidejja iżda jiena għandi nżomm mar regoli għalissa qatt m'hemmx perspettiva atomika għall-Unjoni Ewropea. Din la jipprevista fit-trattat tal euroton la fit-trattat tal-Lisbona, fl-ebda trattat u regolament jien naħseb li intom dan il koll ta' fuq, issa f'dak li għandu xieqsam l-istress test, naħseb li dan huwa test importanti ħafna. Hija xi ħaġa illi għandha ssir minħata tal kunsill Ewropew U hemm bżonn li aħna mbagħad skont ir-riżultati nistabbilixxu l-standards li għandna bżonn. Il-ħamis ħajkun hemm laqgħa importanti ħafna bejn ir-regolaturi Ewropej ma' insrek u anka l-Kummissjoni li ħatkun parteċipi f'din il laqgħa Sissa m'hemmx riżultati, m'għandniex riżultati f'dejna ta' dawn l-istress test, però xorta waħda kien hemm ħafna nies illi ikkritikaw il-stress test u aħna ħa fil-fatt nhar il-ħamis għan diskutu l-kriterji li għandna nevalwaw. Nhar il-ħamis għan diskutu dan kollu, minħabba li dawn għadhom mhumiex fidejna l-assoċjazzjoni tal-kontroll tal-impjanti atomiċi fil-fatt għadhom iridu jagħtuna l-parteċipazzjoni tagħhom mbagħad dak li aħna ħanlu ndaw il-fatt l-informazzjoni kollha tibqa' fidejna. Il-Kunsill mingħajr il-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni il-Kunsill nerġa' ngħid mingħajr parteċipazzjoni tal-Kummissjoni għamlet ukoll analiżi min-naħa tagħha waslet għar-riżultat illi ma inkludewx danni fuq il-bnedmin. Jiena naħseb illi li jenħassu fuq il-bnedmin, jiena naħseb illi dawn huma riżultati li mhumiex biżejjed għalina għal din raġuni jiena naħseb illi f'dak li għandu xi qasam is-27 awtorità ta' kontroll tal-enerġija atomika għandhom ikunu involuti, għandhom ikunu parteċipi f'din il-diskussjoni. Dan l-effetti kollha negattivi għandhom ikunu konsidrati Eh, irrelevanti jek dan u ix għandu xieqsam ma' terremoti u nkella kwistjonijiet oħrajn ta' sħana u nkella eh, tisħin ta' temperatura u nkella eh, temperatura tonqos u nkella anka riski oħrajn bħal attakki ċibernetiċi, attakki terroristiċi dawn huma affarijiet li jridu jitqisu wkoll jiena naħseb li għaddan kollu hemm interess qawwi min-naħa ta' ċittadini Ewropej u aħna nafu wkoll illi hemm interess qawwi wkoll min-naħa tal-partijiet tal-partiti politiċi kollha fil-Parlament Ewropew f'din l-analiżi, f'dawn il-kriterji li ħajintużaw għall-analiżi li għandhom ukoll li qisu l-ewwel qabel kollox l-effetti negattivi li jista' iġarrab il-bniedem. Jiena naħseb li wara il-każ ta' Fukushima jiena naħseb li bla dubju ta' xejn aħna nafu illi hemmhekk l-oriġini ta' din it-traġedja kien eh, terremot, kien traġedja naturali. Iżda mbagħad nafu illi eh, il-bniedem xorta waħda ġarrab effetti negattivi. Id-difija tal vida hemm ukoll kara rwol importanti ħafna f'din it-traġedja li saret Fukushima. Jiena nixtieq ngħidilkom milli l-produbi ta' xej u jgħazirit dejjem jiftakar, nixtieq fakarkom jina minnaħat tiegħi li aħna għandna bżonn l appoċ tal-Komissjoni Ewropea jien għandi dan l-appoġġ iżda għandna bżonn ukoll l-appoġġ tar-regolaturi nazzjonali, jien għandi bżonnu dan l-appoġġ iżda parti minn hekk jiena għandi bżonn li minnaħa ta' kull regolatur nazzjonali kolli l-approvazzjoni ta' dawn l-istress tests u anka għal dawk il-kollegi li huma kompetenti ħafna pereżempju li jaħdmu f'Pariġi, jew nkella f'Londra, jew nkella f'Madrid, jew f'Brussell. Brussell fejn l-opinjonijiet għadhom mhumiex konklużi u deċiżi iżda mbagħad meta wieħed qiegħed jgħid jitkellem fuq stress test fuq il-livell Ewropew nafu li l-kol kemm aħna nixtiequha. Jiena nixtieq ngħid illi għall-anijiet ta' trasparenza Chernobyl fil-każ ta' Chernobyl aħna rridu naraw li dejjem nitkellmu fuq it trasparenza, rridu naraw Eh, xħajkunu r-riżultati ta' diskussjoni importanti li ħajkonna nar il-ħamis. U naraw jekk eh, xħatkun il-parteċipazzjoni tal-infrek. Mbagħad aħna nippreżentaw il-proposta tagħna tal-istress test lill-Kunsill. Ringrazzjakom. Thank you very much Commissioner. Grazzi lill kummissarju għalhekk hawnhekk nagħlqu d-dibattitu, grazzi ħafna. Għalek aħna morru għal ħin għal mistoqsijiet l-Kommissjoni se nibdew 40 minuta aktar tard. Hudu nota ta' dan, kollegi.